Good afternoon, um, everybody, uh, welcome. Għan of snar tajjeb nishtiq nil-qalura lilkom l-kom il-koll, iżis kollegi wara l-pawza tal-miliet. Lil dawk li għadni ma sellimtilomx, dis-sena nawguralkom is-sena tajba. Nittama li anka l-kumitat tagħna ħatkun sena tajba u ta' suċċess. Ejja nibdew immedjatament bil-qatana tal-lum. Għanna xiftit bidliet nixtieq nintroduċi fl-aġenda. Biddilna l-ordni ta' ċertu suġġetti, hekk kif intalab mill-rapporters, pereżempju il-punt disa' fuq is-Single Digital Gateway ħan diskutu ħada fil-ħodu, id-dibattitu konġunt fuq il-services e ta' tas servizzi ħal jisir għada wkoll fis-satejn u nofs u nofsinhar. Mbagħad il-preżentazzjoni tal-Kummissjoni tal-pakkett tal-prodotti l goods package ħassir illum war nofsinhar immedjatament wara l-punt numru 6 mbagħad il-punt 17 fuq id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferrovija huwa suġġett li huwa postpost għall-qali jmiss ta' frar. Jekk m'hemmx iktar kummenti naħseb li nistgħu nadottaw l-abbozz tal-aġenda. Kien hemm xi ftit aħbarijiet li wkoll xtaqt naqsam magħkom. Mela, l-ewwel qabel kollox aħna fl-ewwel ta' Jannar iċċelebrajna l-25 anniversarju mitwaqqif tas-suq waħdini. Naħseb illi suq waħdini jekk joġobkom tistgħu iżommu ftit is-silenzju anke intom minnaħa tal-Kummissjoni kieġobkom. Mela, is-suq waħdini nistgħu ngħidu illi offra ħafna benefiċċji liċ-ċittadini u l-kumpaniji fl-Ewropa naħsibx hemm għalfejn noqgħod nispjegalkom jiena x'kienu dawn il-benefiċċji u nikkonvinċikom il-kumitat tagħna kien stabbilit fis-sena 2004 sabiex jippromuovi it-tisħiħ tas-suq waħdini u anke kien minn ta' quddiem biex eh, nippromovu dawn il-kizbit ta' suq waħdini. Aħna kellna rwol importanti ħafna u kruċjali fl-adozzjoni tas suq tal-atti tas suq waħdini numru 1 u 2 u kien u konna wkoll qegħdin nippromovu fil ta' tas-sena 2012 bil-rapport ta' inizjattiva propja dwar il-suq waħdini diġitali. Ġifiri aħna dejjem ħanibqgħu bimpensa biex inkomplu inqarbu l-benefiċċji tas-suq waħdini liċ ċittadini lejn iċ-ċittadini u kumpaniji Dan din il-laqa hija mxandra live pas-soltu għandna newsletter ukoll ġdida li kienet ippubblikata min naħa tagħna tal-Kumitat tal-Imkom nixtieq nieħu l-opportunità wkoll biex nilqa membru ġdid fih dan is-segretarjat is-Sur Nelson Ferrera da Silva illi ħajissieħeb fis-Segretarjat tal-Imko u, u kien jaħdem mal-Kommissjoni. Ġifir natik merħba fiħdan fiħdan l-imko. Nixtieqkom li tapprovaw il-minuti tal laqgħa li kellna f'Novembru u f'Diċembru, qed nara li hemm ebda oġġezzjoni ġifiri dawn nista' nikkonsidraw li huma adottati bħala minuti issa nistgħu ngħaddu għar-rapport li jmiss jiġifieri fuq in-negozjati u l-avvenimenti interistituzzjonali u issa l-ewwel suġġett ħan iddiskutu s servizzi ta' konsenja tal-parcels fuq il-livell transkonfinali. Aħna skont ir regola 54 assoċjati mal-Kumitat TRAN Il-rapport huwa tas Social Demoze ħat titkellem il-Sinjura Borzan. Grazzi ħafna, Iva l-kollega ma setax tkun hawnhekk tilfet it-tieni ajruplan il-connection flight għal drenġun ma setax tkun hawnhekk. Is-Sinjura Borzan tixtieq li tirringrazzja lil eh, sinjur Xardemozja l il ta' kif mexxiet il-trilogu, rajna illi kien hemm diskussjoni diffiċli Is-Sinjora Borsan hija kontenta bil- progress, speċjalment fuq l-artiklu 56a, il-Parlament fuq l-artiklu 5 nirxielu is-sostni l pożizzjoni tiegħu fuq l-artiklu 5 fuq l-artiklu 6 aħna insistejna ħafna fuq l-informazzjoni lill konsumaturi li tittinżamm hawnhekk minkejja li l-Kunsill kienet jirreżisti ħafna. Ġifieri l-informazzjoni ħatibqa' Eh, fir-regolament. Is-Sinjor Borzan tista' tgħid li l-imko għandu jkun kuntent b'dan it-test ħari u tixtieq tirringrazzja l Marianna Marjana u John bħala Shadow Rapporters u lil kulħadd f'dan is-Segretarjat tax-xogħol tajjeb illi kulħadd tagħmel. Grazzi ħafna qed nara li inti Lucy wkoll tixtieq tgħid xi ħaġa. Iva, grazzi ħafna ta' dan ir-rapport. Tajjeb nista' nappoġġja dak kollu li ntqal ukoll minħabba n negozjati kienu diffiċli ferm u nixtieq ngħid illi mhux biss il-Kunsill, iżda anke l-Kummissjoni kienet irrappreżentata u naħseb li l-Kummissjoni kienet tkaxkar saqajja wkoll fuq ċertu elementi tal-protezzjoni tal-konsumaturi ma xtaqtomx li jibqgħu hawnhekk. Ġifieri qed nieħu gost ħafna li kelli l-appoġġ tal-kollegi minnaħa tal-imko li sostnew ħafna li dawn punt importanti sa fuq il-punt tal-artiklu 5 mhux biss dan kien marbut dan l-artiklu mal-kwistjonijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur iżdanka fuq l-intraprizi u l-analiżi u l-użu tat-tariffi naħseb li din kienet xi ħaġa sinifikanti ħafna l-artiklu sittaqa li Kristel semmiet. Nixtieq ringrazzja lil kulħadd għall-appoġġ li għajnuna tajtuna fuq dan id-dossier li kien ta' kontroversja kbira mhux hawnhekk fiħdan l-imko iżda iktar fiħdan il-Kumitat Tran. Naħseb li ksibna riżultati tajbin u dan juri kemm huwa tajjeb u ta' benefiċċju li naħdmu bejn żewġ kumitati flimkien fuq l-istess suġġett biex niksbu riżultat li kulħadd jista' jħossu gburi bih. Grazzi ħafna. Lucy, jekk m'hemm ħadd iktar li jixtieq jitkellem nistgħu ngħaddu biex naġġornawkom daqsxejn fuq il-rapport fu trilogu li jmiss. Fuq l-approvazzjoni ta' tip għanna l-Daniel Dalton li huwa rapporter. Grazzi ħafna Iva ma kienx hemm iktar diskussjonijiet li ehm, saru minħabba li ksibna ftehim u dan il-ftehim li tamaw li ħanivutaw fuq għada. Nishtin ringrazzja l-daw kolla minnaħat tal-Presidenza tal-Estonja, il-ħadima minnaħat tal-Kommissjoni, il-kollegi kolla shadow rapporters u koll minħabba li kolla kellhom iċedu xiftit. Naħseb illi verament irnexxina niksbu kompromess fil-veru sens tal-kelma ta' kompromess, iżda naħseb li nistgħu nqisu li aħna sodisfatti, aħna min-naħa tal-Kunsill irnexxilna naraw naħa tal-Kunsill huma ċedew ħafna wkoll u nistgħu ngħidu li issa għandna sistema li tista' twaqqaf milli konna kriżi tal-Dieselgate ġdida U jiena naħseb li dinja xi ħaġa illi aħna l-kol kemm aħna nistgħu nħossuna kburin fuq għan nittamaw illi għadha nikkonfermaw. Il-ftejm ħalli il-ftejm ikun approvat b'mod formali anka fil-ftit xhur li ġejjin fiħdan l-plenarja. Nirringrazzja ħafna Shadow Rapporters tal kooperazzjoni nirringrazzja daw kollha li parteċipaw. Grazzi ħafna tax-xogħol tajjeb li għamiltu. Stefanic, intu wkoll xtaqt titkellem. Grazzi ħafna, Signor President, l-ewwel nett Jiena xtaqt nirringrazzja ħafna l-Sur Dalton minħabba li għamel xogħol eċċellenti bħala rapporter għadna l-kol flimkien laqana u seta jikkonkludi pożizzjoni minħat tal-Parlament Ewropew u aħna stajna ninnegozjaw l-pożizzjoni tagħna għal-Konsel Ewropew naħseb li aħna ksibna bidla importanti ħafna u dak li dejjem xtaqna anke f'dak li għandu x'jaqsam l-azzjoni indipendenti tal-istituzzjoni Ewropej ġifieri l-istati membri forsi ma kinux daqshekk kontenti b'dan l-approċċ iżda naħseb li din kienet il-bidla ewlenija illi l-istituzzjoni Ewropej jistgħu issa jserħu moħħom li jistgħu jaħdmu b'mod indipendenti jekk ikun hemm xi ħaġa suspettuża, il-Kummissjoni Ewropea issa tista' tieħu azzjoni anke grazzi għal dan il-ftim li nkiseb, naħseb li din hija l-iktar ħaġa importanti li ksibna anke grazzi għal regoli tas-suq waħdini Ewropew. Grazzi ħafna lil dan u grazzi li daw kollha li parteċipaw fin-negozjati. Kristel, Iva, fissem il-grupp SND jiena wkoll nixtieq ningrazzja ħafna għal Daniel tax-xogħol kollu illi għamel, aħna ma nistgħux ngħidu li aħna kompletament sodisfatti, ma ksibniex l-aħjar riżultat li stajna. Iżda minkejja dan kollu jiena jkolli ngħid illi li kieku ma kienx għall-Parlament Ewropew aħna s-sistema ma konniex nibdluha minħabba li l-Kunsill ma rrid ibiddel xejn. Naħseb illi issa illi ħana adottaw regolament il-ġdid u naraw li tħol fisse, naħseb li nkun nistgħu naraw illi l-ambjent ħajkun protett aħjar, kull is-suq waħdina ħajinsa f'pożizzjoni aħjar u nkun nistgħu niggarantixxu level playing field tal-kumpaniji wkoll ġi fil-Parlament Ewropew. Naħseb li verament irnexxielu jikseb riżultat importanti, grazzi ħafna li shadow rapporters kollha, ningrazzjawkom il-koll, naħseb illi għada għandna nadottaw dan il-ftejjim u għandna nkunu kburin kuntenti bja Rosa, jekk jogħġbok tixtieq tgħid xi ħaġa. Iva, grazzi ħafna, Signor President. Forsi tiftakar illi dan is-suġġett ilna niddiskutuh u forsi ħafna minnkom jiftakru wkoll kemm kienu differenti il-pożizzjonijiet tal-gruppi politiċi. Jiġifieri nixtieq nissieħeb ma' dawk illi rringrazzjaw lill kollegi tal-li ħadmu biex jinkiseb dan il-kompromess. Grazzi ħafna lis sur Dalton, grazzi ħafna lil Kristel u l Stefan, il-Shadow Rapporteurs, illi verament kienu attivi u persistew ħafna aħna. Rajna li kulħadd ikkontribwixxa b'mod tajjeb ħafna. U il-ksibna kompromess tajjeb u Kristel għandha raġun. Iva il-Parlament Ewropew ħalla l-marka tiegħu influenza ħafna il-verżjoni ħarija tat test. Naturalment, għatfadda l-istadju tal-adozzjoni, iżdem ċertu affarijiet li rridu nisqu fuqhom. U naħseb illi dawn huma affarijiet importanti illi nistgħu nħabrhom bħala kisba ta' suċċess. Pereżempju, id-diagnostic links dawn ir-rabtiet li jistgħu waslu għal diagnosi, pereżempju l-informazzjoni kollha li għandha tintbat biex ix-xogħol ta' manteniment jista' jsir fih dan iċ-ċentri ta' dijanjosi, dawn iċ-ċentri għandhom ikunu mħejja tajjeb ħafna biex inkun nistgħu nagħmlu dawn il-proċeduri tekniċi, jiġifieri għandna nżommu ċertu standards għolin. Naseb l-informazzjoni kollha teknika anke fuq ix-xogħol ta' manteniment ikun hemm aċċess għal l-informazzjoni b'mod elettroniku Tinja xi ħaġa verament tajba minħabba illi miljuni ta' nies il jużaw il-karozzi kun jistgħu jibbenefikaw minn dawn is-sistemi, ċentri ta' djanjosi u eluf ta' ċentri ta' djanjosi issa jistgħu jtejbu l-mod ta' kif jaħdmu u jiggarantixxu li jkun hemm kompetizzjoni aħjar fis-suq tagħna tas-servizzi u fih l-industrija tal-karozzi jiena naħseb li dan huwa kompromess li żgur jkun appoġġjat maġġoranza kbira x'taqt sempliċement nieħu l-opportunità biex nirringrazzja daw kollha li kienu involuti. Grazzi ħafna Roġa, Iva, għada aħna ħanivvutaw fuq ir-riżultati ewlienin Issa l-aġġornament li mis għatikom huwa fuq il-provista tal-kontratti tal-kontenut digitali. Soltu jkollna lil Evelyn Gebhardt. Forsi nisimgħu lilek Sur Voss l-ewwel qabel ma titkellem is-Sinjura Gebhardt, forsi tista' tagħtina ftit informazzjoni fuq dan l-aġġornament. Grazzi ħafna, Iva naħseb li nista' wkoll nirrappreżenta lill kollega li għada ġejja aħna kellna żewġ laqat fil-5 u l-10 ta' Diċembru matul il-Presidenza tal-Estonja aħna tkellimna fuq il-kontenut, fuq il-kriterji ta' konformità fl-ewwel laqa illi kellna u anke fuq il-bidliet tal-kontenut digitali, ġifiri l-artiklu 6, l-artiklu 6a, l-artiklu 15, u kollu anka matul it-sini trilogu aħna tkellimna fuq l-artiklu 9, 10 u 12, konna din nitkellmu fuq ir-responsabilta u fuq il-provi u koll. Kif ukoll fuq il-ġerarkija tal-mezzi legali li huma d-dispożizzjoni tal-utenti. Kien hemm żewġ eh, trilogi oħrajn illi kienu eh, pjanati fit-30 ta' jannar aħna ħan diskutu fuq il-kontenut tal-artiklu 15 u anke fuq l-artiklu 13 u 16. Nikolli ngħid li aħna nistgħu nreġistraw progress tajjeb, naturalment għadna ma wasalniex fejn aħna xtaqna, iżda naħseb illi Sajna naraw li għamilna progress fuq ċertu suġġetti li kienu diskussi fuq il-level politiku u aħna qegħdin naraw illi fuq pereżempju suġġetti bħal embedded software aħna nixina niksbu level ta' armonizzazzjoni li huwa tajjeb anke fuq il-perjodu tal-garanzija kif ukoll kuntratti għal perjodu ta' żmien twil ukoll. Jiena naħseb illi nistgħu ngħidu illi aħna mxejna tajjeb sissa u ħajkonna bżonn daqsxejn ta' iktar progress ħalli fuq dawn il-punti aħna nkunu nistgħu nitkellmu iktar fuq uh, da, speċjalment minħabba li aħna irnexxilna naħdmu fuq din jiena naħseb li nistgħu ngħidu li aħna kuntenti wkoll bil b'dak li rnexxilna niksbu sissa. Grazzi. Grazzi ħafna sur Voss jiena qed nara li Evelyn Gebhardt ftit sekondi fadlilha biex tasal. Ma nafx hekk hemm xi ħadd ieħor mix-shadow rapporters li jixtieq jitkellem. Forsi nistan nistgħu nistennew minuta lil evelyn biex tilħaq tassal, ma nafx hekk hemm xi ħaġa min-naħa tas-segretarjat illi tixtuq tikkomunikaw mal-bqija tal-membri. <laughs> Andrea, sek tixtieq tkanta fidejk, mela le? okay, we, we can't to uh, hold everybody. Uh... Ma naħsibx li nistaw nistennew għad eternum, naħseb illi aħjar nimxu għal-punt li jmissu bat il-Sinjura Gebhardt wara illi diskutu il-proposta tal-pakket tal-prodotti li ħad tkun prezentazzjoni minnaħat tal-Kommissjoni Ewropea tkun tista' titkellem. Mela ejja issa ngħaddu għal-punt li jmiss ġifieri għandna prezentazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-pakket tal-prodotti. Hekk kif um, tafu, fit-19 ta' Deċembru 2017, il-Kummissjoni publikat komunikazzjoni bit-titlu The Goods Package, il-pakket tal-prodotti, illi kien rapport li kien akkumpanjat minn żewġ proposti leġislativi ġodda ġifieri proposta fuq l-arfin reċiproku tal-prodotti u anke regolament fuq il-rispett u l-infurzar L-imko ħajfassar rapport għal dawn iż-żewġ proposti leġislattivi, rapport jesfih dan il-kumitat tagħna għadhom ma nħatrux, iżda ir-rapport tal-proposta għal regolament għall arfin reċiproku tal-prodotti kien allokat għal PPE u compliance u l-enforcement kien allokat lill-SND fl-aħħar laqgħa li kellna fis-26 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet, ġifieri f'dik il-laqgħa id-direttur tal diġi tas-suq waħdini Joaquim Nunez de Almeida Sid n-nisa biex jippreżenta il-pakket ġifiri sur Almeida. Nixtieq li issa nagħtik l-opportunità biex titkellem biex tippreżenta l-pakket. Thank you very much, Madam Chair. Um, Grazzi, President. Jina kontenti li jgħataw għal din l-ewwel prezentazzjoni fil-Parlament ta' dak li nsemmi u semmuħa ħna goods package. package. Issu intern eh, kif aħna kollha nafu hija waħda mill-kisbit l-ikbar kisbit tal-Unjoni Ewropea toffri opportunitajiet tal-negozji eh, u anke għal konsumaturi, però miex miex miex qed taħdem kif suppost. U għalhekk il-President Juncker E, e prova jagħti imbuttatura ġdida. U l-istrateġija li ġiet adottata f'Ottubru tal-2015 saħet fuq il-fat li rridu nieħdu azzjoni fissu intern għal prodotti għal prodotti fejn hemm e, regoli armonizzati u anke għal dawk fejn m'hemmx regoli armonizzati. Fejn għandna regoli armonizzati, l-ikbar problema hija dik tal-compliance għal dawk fejn memx regoli armonizzati, il-problema principali huwa l-aċċess għal negozji fil-istati membri kollha, ċoħe il-rikonoxximent reċiproku. Fl-istrateġija ta' suq intern, il-Kummissjoni eh, ħabret eh, proposti u dina ġiet mill fil-Parlament fil-Mejju tal-2016 tlabtu li jkun hemm iktar għarfin reċiproku billi tamlu revizjoni tal-għafas legali u toħol u anki eh, eh, sistema għal eh, soluzzjoni ta' tilwim u, u dan huwa dak li fih fiha proposta għal proposta għal rikonoxximent reċiproku u anki għall-azzjoni eh, inkluża fil-pakket fil-goods package. Fuq Eh, fuq is-sorveljanza, Sur Juncker irċeva ittra minn 36 membri tal-Parlament Ewropew minn gruppi politiċi li talbu azzjoni minn nufija eh, għal biex ikun hemm azzjoni qawwija minnaħa tal-Kummissjoni u din tarawha fil-proposta għal eh, compliance u enforcement. Il-konsumaturi huma dawk li se jibbenefikaw l-iktar minn dan il-pakket u dan qed nagħmlu aħna wkoll biex nagħmlu uh, biex nagħtu iktar qawwa l-industrija, issu intern għal prodotti e, hija ħafna drabi e, noħduha for granted, pero miex perfetta, tridu nsibu regoli biex minn kalla se jkonna ħafna frammentazzjoni. Ċifri, e, e li jistgħu jkunu anki interessanti, il benefici pot potenzjali fil-affas, fil-qasam tal- prodotti non armonizzati għanna żewġ ċifri biss għal dawk li huma armonizzati e, il-xer ta' esportazzjoni tintraw EU u mal-55% tal-konsum domestiku waqt illi fil-prodotti non armonizzati huwa tal-35%. U għalhekk huwa importanti r-rikonoxximent reċiproku. Barra minn din il-ċifra, din il-differenza ta' 20% fil-fat, hemm studju uh, eh, minn naħa tal-Parlament juri li jekk niġġieldu kontra xkiel se nżidu il-kummerċ mit uh, miljun euro kull sena. Fiha dan l-istudju fiha stima tal-benefiċċji ekonomiċi li nistgħu niksbu billi ntejbu su intern. Mela, fuq il-nonkonformità tal-health eh, and safety ma nistawx aħna insibu kompromessi la fuq is-sikurtà u laqas fuq eh, l-ambjent. Però għatanna xie ċifri u koll li juru kemm huwa importanti il-problema ta' nonkonformità. Dan huwa bbażat fuq percentuali ta' ispezzjonijiet ta' ċerti prodotti. E, et, fuq it-toys 32% juri li mumiex eh, konformi, 57% eh, għal prodotti ta' kostruzzjoni, 34 għal tamir elettriku ta' voltaċ baxx u 58 għal tamir radio u wireless. Dana meta jkun hemm l-ispezzjonijiet Issa biex nifaċilitaw eh, ċaliq ta' prodotti non armonizzati, il-proposta ġdida t-introduċi eh, dikjarazzjoni volontarja ta' eh, arfin reċiproku biex insibu streamlining, ta' dialogu bejn il-pajizi meta ikun hemm diġà maruf il-prodott fi stat membru. Se jżid iċ-ċertezza kemm għall-awtoritajiet, kif ukoll għan negozji u te u tevita anki il-pis amministrativ u dewmin. Il-proposta ukoll titkellem fuq il nuqas ta' efficienza u rimedi legali għall-operaturi billi tatti alternativa business friendly uh, mekanizmu ta' uh, illi huwa bbażat fuq solvit bħala l-ewwel pass u tippermetti anki l-intervenzjoni tal-Kummissjoni meta jkun hemm bżonn biex jagħtu evalwazzjoni, rakkomandazzjonijiet biex eh, nejnuhom eh, jirsolvu il-każijiet. Fuq l-infurzar, element ewlieni tal-proposta huwa il-network tal-konformità il eh, illi ammirata biex tirsolvi E, kooperazzjoni, meta jkun hemm nuqqas ta' kooperazzjoni biex timplementa attivitajiet konġunti mhux biss e, skambju ta' informazzjoni ma' anke azzjoni e, fil-lok. Se żid il-sorveljanza ta' xuq kooperazzjoni fuq livell EU u il-network fija rappresentanti mill- l-istati membri kollha u kommissjoni se jkollha gruppi tematiċi u settorjali onek isir il-kooperazzjoni u se tiġi anki appoġġata minn xi staff ta' xi sittin minnaħa tal-Kummissjoni. Elementi ieħor huwa li ikun hemm persuna fl-Unjoni Ewropea responsabbli għal konformità. Problema li għandhom l-awtoritajiet illum hija dik li trattaw ma' negozji barra mill-Unjoni Ewropea illi e ma jkooperawx biżejjed. Meta jkun hemm importatur jistgħu jitrattaw mal-importatur, però meta jkun hemm e bejħ online li ndbatu direttament li konsumaturi memx, memx possibilità. Allora l-proposta titlob illi kwalunkwe negozju jkollu rappresentant fl-Unjoni Ewropea bħala liaison mal-autoritajiet ta' sorveljanza. Din hija stampa ġenerali. Wisa se nidħol anke fil-proposti fid-dettalji billi nurikom xi slides. Mela, Nibdew bil-proposta fuq ir rikonoxximent reċiproku. L-evalwazzjoni l-evalwazzjoni ta' impatt fuq ir rikonoxximent reċiproku juri illi hemm problema kbira ta' nuqqas ta' kuxenza. Hemm ħafna autoritajiet ma jafux bil-eżistenza tal-rikonoxximent reċiproku. It-tieni problema huwa illi in-negozji kull darba li kollhom ċaħda tal aċess eh, tas-suq imorru l orti illi hija triq twila u tqum ħafna flusu u mbagħad hemm il-problema li l-awtoritajiet nazzjonali m'għandhomx fiduċja fl-approċċi regolamentari ta' pajjiż ieħor. Allura x'jagħmlu it-tendenza hija li applikaw il-liġi nazzjonali tagħhom bħala default u dan għaspiża tal-rikonoxximent reċiproku. Dina kienet ir-realtà li la teżisti 20-30 sena u bżonn nippruvaw nafaċawa. Kif diġat? U nerġa' ngħid li forsi mem qatt biżejjed enerġija biex nifukaw fuq din il-ċifra. Jekk aħna nagħmlu paragun tal-konsum nazzjonali bil-transkonfinali għal għal għal mija hemm 55 huma huma kummerċati transkonfinalment waqt li l-oħrajn huwa 45% fil-mija biss. Għal daqstant hemm inqas kummerċ fejn memx armonizzazzjoni. U dan jfisser li l-armonizzazzjoni. Ifisser li l armorizzazzjoni taħdem jew kella li l-rikonoxximent reċiproku ma jaħdemx biżejjed iktar ma jkun sofistikat issu għal prodotti, dejjem iktar hemm tendenza illi issir armonizzazzjoni. Il-potenzjal eh, ekonomiku billi neħu iċkil eh, wara l-istudju li ġi ordinat mill-parlament jista' jkun hemm li se jkun hemm xi 100 miljun iktar kull sena eh, u uh, dawn elementi kollha se jaħdmu Umbat fattur ieħor illi l-armonizzazzjoni tkopri 80% eh, tal-prodotti eh, waqt il rikonoxximent reċiproku jkopri l-20%. Meta wieħed is però illi l-20% tal-ekonomija se għan tajab, ġifiri dawn hekk l-problema. Dawn huma il bazi tal-proposta. Essa, il-kontenut tal-proposta. L-ewwel element fuq il-rikonoxximent reċiproku huwa l-eżistenza illi kunem din id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku. Fejn il-kumpanija volontarjament ta' bażi ta' template standardizzat tiddikjara illi l-prodott tagħha jista' jiġi e, imbibjuh fl-istat membru fejn u ġi prodott u dana biex inkunu nistaw namlu streamline ta' dialogu potenzjali bejn il-produttur u l-autorità nazjonali u edha eh, anki bħala proposta li l-autoritajiet nazjonali ma jistawx jitolbu iktar minn din l-evidenza eh, li hija prodotta fid-dikjarazzjoni. Issa, fuq il-soluzzjoni il ta' problemi ta' tilwim, eh, fuq il-kwistjoni tal-rati, niproponu illi solvit ikolla rwol biex iż-żewġ arminazzjonijiet illi illi, illi, illi ma jaqblux biex jitkellmu bejnietom fi żmien ta' tliet xhur u hekk dana ma jaħdimx allora se ikun hemm uh, opinjoni fuq il-kompatibilità tal-fatt ta illi il-prodott ma ġiex m'għandux il-permess jidħol fuq is-suq u dana mbagħad min eh, minnaħa tal-Kummissjoni fl-imkien mal Nazzjonali u nħossu illi dana bil-perswazjoni tal-Kommissjoni u tal-esperti fuq min għandu raġuni nkunu edin aħna nifaċilitaw il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku. U fuq il-rikonoxximent reċiproku qed inżidu anki ir-rwol tal-punti ta' kontatt tal-prodotti. U qed ngħidu illi il-rikonoxximent jaħdem aħjar. Hemm problema kemm fuq dan kif ukoll fuq is-sorveljanza tal-kapaċità u kwalità eh, amministrativa Eh, u naħsbu illi dawn il-punti ta' kuntat għandhom ikunu l-kanal ta' komunikazzjoni għal prodotti kollha kemm dawk armonizzati kif ukoll dawk ne. E, sissa kellhom rol biss fuq il-prodotti non armonizzati. Allora eh, se jagħtu informazzjoni fuq għal negozji se jkollhom l-obbligu li ikunu prezenti fil-gruppi u dawn is-27 punti ta' kontat se ikunu isom ambasċaturi tal-ful ta' tħaddim eh, fuq livell nazjonali, se jkollhom eh, strument IT biex jappoġġaw l-iskambju ta' informazzjoni notifika ta' deċiżjonijiet amministrativi eh, biex iżidu trasparenza fuq il-fatt li ma jenatawx l-aċċess, ma jenatax l-aċċess mal għassu, għax dinja ma taħdimx tajjeb bizzejiet għax hemm ftit notifika ta' dawn id-deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali. U dana huwa skont id-dispożizzjonijiet tal-Single Digital Gateway. U l-aħħar ħaġa li mhix l-inqas importanti, inħossu anki illi irridu affarijiet oħrajn barra mill-azzjonijiet leġislativi biex inżidu l-kuxjenza u l-arfin. Eh, il taħriċ il-fokus fuq problemi eh, fejn anki l-istati membri se jkunu interessati biex il-rikonoxximent reċipriko jaħdem aħjar, eh, skambju ta' funzjonari, rulebook ta' rikonoxximent reċiproku u anki klawzula ta' suq intern minajr ambigwita ċara li għanda tiġi inkluża fil regoli nazjonali skont il-direttiva. Issa, fuq il-sorveljanza ta' suq Anki hawnhekk m'għandniex ċifra fuq kemm hemm prodotti illi mhumiex eh, konformi. Kien impossibbli namluħda, però nistgħu ngħidu illi meta jkun hemm ispezzjonijiet il-perċentwali ta' prodotti non konformi huma pjuttost olji kif nistgħu naraw mill-20 sa 60 fil-mija U hemm dejta wkoll li turi illi bosta minn dawn il eh, non konformitajiet huma gravi. Maħniex qed nitkellmu fuq affarijiet trivjali imma kwestjonijiet gravi li huma anki eh, teddita ta' saħħa, sikurtà u għall-ambjent. il-raġuni il għalix ma taħdimx din eh, il-konformità eh, hija fl-opinjoni tagħna skont dawn il-raġunijiet. L-għennet problema ta' risorsi tal-autoritajiet ta' sorveljanza ta' suq. Mandomx bizzejt staff u mandomx il kapaċità biex jittrattaw il-problemi li għandhom u dimom. U anki huma ħafna drabi meta jkun hemm tnaqqis fl-istaff e, inneħħom propju fuq dawn l-autoritajiet. Mbagħad hemm vojt ta' informazzjoni għan negozji għax ħafna drabi n-negozji ma jkunux jafu e, e, ir-regoli x'inhuma. Mbagħad hemm anki deterrenza baxxa għall-istrumenti, ċoj memx bizzejt sanzjonijiet, jew miex frammentata bizzejt, jew mumiex bizzejiet importanti l-istanzjonijiet u men frammentazzjoni tal-organizzazzjoni ta' sorveljanza ta' suq. Kulħat għandu suq, kulħat għandu il reġun il il-nazzjon, il però ħadd mandu idea tal europa Tal Mbagħad fl-aħħar e problema oħra hija il-kontest li jitbiddel il-ħin kollu fuq il bej il online fil-fatt fuq dawn ma nistawx najdu li huma ftit e, e, dejjem qed ikber dan il-fenomenu tal-bej online. Hawnhekk qed niproponu illi e, natu fuq livell Ewropew natu netwerk ta' konformità tal-prodotti u niproponu illi dan il-network jizviluppaw uh, informazzjoni fuq il-konformità eh, jibatu l-informazzjoni fejn hemm bżonn, jipromovu ta' mi taħriġ konġunt Uh, Eh, jiffaċilitaw eh, li kunem din id-duplikazzjoni għal 27 darba tal-modelli tal differenti li jeżistu fuq livell nazzjonali. U niproponu anki li kunem persuna fl-Unjoni Ewropea responsabli għall-informazzjoni eh, tal-konformità tal miex kontra il-kumpaniji ta' pajzi terzi, ma l-idea hija li nġibu uh, Eh, eh, dawn il-kumpaniji tal-pajjiżi terzi fuq l-istess livell tal-kumpaniji Ewropej għax dawn huma sottoposti għal dawn l-autoritajiet. Eh, jekk wieħed ikun qiegħed fiċ-Ċina jew fil-Amerika u qed ibih online mem u m'għandux importatur mem xejn aħna niproponu l-kull min irrit ibieħ irrit ikollu persuna responsabli għal informazzjoni ta' konformità fl-Unjoni Ewropea. Aġent. Eh, anki mezzuri biex nejnu l dawn negozji biex ikun jistaw jikonformu biex na biex, biex nistimolaw il-konformità il l-autoritajiet għandu jkollhom il eh, anki strumenti ta' infurzar eh, state of the art, aħna ma rridux bidlu il-500 autorità ta' sorveljanza nazjonali din hija punt importanti ta' sussidjarjetà li kull stat membru għandu dritt jorganizza l-autoritajiet kif jħossu. U diffiċli li ngħidu uh, li hemm pajjiż li għandu iktar awtoritajiet eh, jaħdem xaħjar minn dawk li għandhom ftit awtoritajiet. Però hemm eh, huwa importanti li jkun hemm putta kontat singolu f'kull stat biex jitrata dawn il-kwistjonijiet. U l-aħħar mbagħad inbidlu nagħmlu eh, namlu bidliet u kooperazzjoni eh, imsaħħa bejn l awtoritajiet ta' dwana u ta' sorveljanza. Il-kwistjoni ta' sikurezza u tal-sorveljenza tas suq ħallejnija kif kienet tafu li l-Kunsil ma jaqbilx ma din il-proposta aħna e, e, e, deċidejna ma nirtirawiex din il-proposta miex hemm biex sostitwix il-proposti tal-2013 u jekk id-diskussjonijiet fuq din il-proposta jitkomplew, jistaw jikkonsidraw l-proposta attuali u iżviluppi fil-leġislazzjoni specifika minn min dik id-data jekk ikun hemm kunsens. U Sir Juncker u, u l-Komissarju Biankowska huma interessati illi dan il-pakett jiġi adottat qabel il-mandat attuali tal-Parlament. U jien nixtieq nagħmel appell għal kulħadd għal kunsil għal parlament u l-linna l-Kommissjoni biex nippruvaw dina nimbutawa u nispiċċaw u niksbuha qabel u nibdew bl-IPP. Mr. Stefanic, grazzi ħafna President, grazzi ħafna l-Kommissjoni tal preżentazzjoni l-ewwel xtaqt ngħid illi aħna nilqgħu is-sew Jiena għan iżid ċifra oħra, ġifiri 600 biljun euro jekk ikun hemm approfondiment ta' suq uniku fl-oqsma kollha. Jiena verament nilqa dan il-pakkett dwar il-prodotti, napprezza l-fatt li lan huwa illi nużaw l-infrastruttura eżistenti, mhux ħanżidu jiena verament nilqa dan il-pakkett dwar il-prodotti, napprezza l-fatt li lan huwa illi nużaw l-infrastruttura eżistenti, mhux ħanżidu eh, pis finanzjarju, mhux ħanħolqu affarijiet ġodda, imma ser nużaw l-uffiċċji li diġà jeżistu. Ħanużaw ukoll eh, sol għall-intraprendituri żgħar u medji għaliex għaliex il-kumpaniji multinazzjonali Mandam labda diffikulta kbira fil-situazzjoni attwali tas suq er eh, jintlaqab b'mod partikolari mill-intraprizi żgħar u medji huwa pakket importanti ħafna biex eh, dawn il-kumpaniji jkunu jistgħu jespandu fiħdan is-suq Ewropew. Għandi mistoqsija dwar il-rikonoxximent reċiproku. Rajna eh, ċis l-għan tal-Komissjoni huwa li tespandi il numru ta' prodotti b'regolament eh, armonizzat jew inkella il-Kommissjoni ħat istenna li eventualment ikun hemm iżjed prodotti li għaw taħt il-rikonoxximent reċiproku. Grazzi ħafna, Sur Grazzi, President. Grazzi l-Kommissjoni. Aħna, meta l-Kommissjoni ti prezentanna proposti, mux dejjem aħna nkunu propju kontenti bil-proposti ħafna. L-għan taħħom huwa li ntejbu il-ċaqli tal-prodotti li konna so iktar zgur u li nevitaw anki Eh, importanti ħafna f'dawn is-snin aħna rajna fil-fatt skandli gbar f'ħafna setturi fuq eh, ikkupjati u folots eh, illi ipoġġu fuq is prodotti li mhumiex żguri għall konsumaturi u din jagħmlu ħsara għall-attività tal-negozjanti eh, seri u għedin jagħmlu sara kbira għalix il-paket ta' qabel fuq is-sikurtà tal-prodotti u għafna il suġġett tal-made in illi mhux kompromess aħna dan għaj dispjaċina ħafna, però rridu nħarsu l u naħseb li dawn iż-żewġ proposti jistaw ikunu interessanti tnej li huma żejjed ħin u konna mod biex namlu analizi eh, tal-detalli eh, tal-proposti. Tal Dina kienet l-ewwel namlu kull ma nistgħu biex naġlu anki eh, l-approvazzjoni. Iva, grazzi President, nirringrazzja l-Kommissjoni, aħna nilqgħu il-proposta l-ġdida u pass tajjeb il-qoddim anka għaliex il-tentativi li kien hemm fil-modi għal-riforma ma tantx sew l-qoddim, imma għandi ċertu mistoqsijiet. Għada għanna lan illi naddottaw ehm, bidla kbira fil-qasam tal-motor vehicles u f'dak il-file, per eżempju, ħajkonna lan li kunem zet kollaborazzjoni bejn l-istati membri li kunem database usa għal sorveljanza. Dawk huma affarijiet illi qegħdin preżenti issa f'din il-proposta li rajna għalkemm il-Kummissjoni kienet kontra ħafna l-idea ta' database fuq il-type eh, approval għal eh, vetturi. Ġifiri dik hija xi ħaġa li ġibtet l-attenzjoni għalkemm hija xi ħaġa li ħad gost nara fil-pakkett. Hemm tliet affarijiet oħra li għandi ċertu dubji dwarhom, imma b'mod ġenerali nista' nappoġġa lan wara il-proposta u importanti li jkun hemm espansjoni fil- suq uniku. Hemm ċertu affarijiet imma naħseb illi għandna nqogħdulhom daqsxejn attenti l-ewwel net is-setat li ħajkollhom l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq ħajkollhom setat kbar. Ħajkollhom id-dritt li jagħmlu audit sistematiċi li jitolbu aċċess għal kwalunkwe dokument minn kwalunkwe persuna anka persuna f'pożizzjoni mm, privata, dokumenti bankarji, illi ħajkun jistaw jikkonfiskaw prodotti u ħajkollhom anka dritt li jimponu multi u penali. Issa peress li daw ħajkollhom seta' daqstant kbar, hemm ċertu każijiet ta' nuqqas ta' konformità li l-Kummissjoni taf bihom li s'issadhom ma ġewx solvuti u li huma fil-mira ta' dawn is-setat kollha jew inkella sempliċement ħadtu approċċ ġenerali fejn ħatatu s-setat kollha u mbagħad eventwalment naraw fejn jispiċċaw fl-aħħar tal-proċess leġislattiv. It-tieni mistoqsija, il-faċilitajiet tal-testjar li qegħdin imsemmin taħt artiklu 20. Għal darboħra dik hija differenti minn dak li ftemna fil-każ ta' type approval. Fit-type approval għal vetturi il-ċentri għal testjar jistgħu jintużaw għal testjar tal-Kummissjoni. Ġifieri il kummissjoni tista' tikkonferma x'kategoriji ta' prodotti taħseb li ħajjużaw dawn il-faċilitajiet fil-futur u dawn il-faċilitajiet il-ħidma li se jagħmlu ħad tkun awtonoma mill-sorvelenza nazzjonali minn kella ħad toħdi la posta. Kif sa jsir dan? Jekk ħajsir in-house tridu twaqfu lab għal kull prodott li tridu tittestjaw u li ma naħsibx illi ikun użu effettiv mill-budget. L-aħħar punt, President, għandu x'jaqsam ma' dak li għadu kif għal fuq li naħtru persuna fl-Unjoni Ewropea li tkun responsabbli għall-informazzjoni dwar konformità. Dan ħassibni ftit għaliex nemmen li tkunx ħaġa li twaqqaf li kwalunkwe intrapriża żaru medja minn barra mill-Ewropa li tagħmel kummerċ tagħha fl-Ewropa. Tkun qed tagħmel eh, ostaklu mhux tariffarju. Jiġifieri L-SMEs tagħna ħajkollhom eh, dan ir-rekwiżit meta jesportaw barra mill-Ewropa, taħsbu li ħajkun hemm ukoll xi reazzjoni negattiva minn dawk il-swieq li huma mirati u fil-każ tal-e-commerce eh, dawk il-websites illi huma immirati direttament lejn is-suq tal-Unjoni Ewropea, kif ħajkunu affettwati? Hemm websites ukoll li mhumiex immirati direttament tas-suq tal-Unjoni Ewropea, allura nixtieq ta' xejn iżjed informazzjoni dwar kif dan ser jaħdem. Grazzi ħafna. Kristel. Grazzi. Xi ħaġa f'dan il-qasam li hawnhekk 11-il sena u kemm il-darba trattajt kwistjonijiet ta' sorveljanza tas-suq u affarijiet relatati. Għandi esperjenza kbira f'dan il-qasam ġifieri u Għadek raġun, wahda mill-affarijiet li għadna ma solvejniex hija nuqqas ta' riżorsi. Ma nafx xajn xinna nindirizzaw l kwistjoni ta' nuqqas ta' riżorsi li għandhom l-Istati membri. Allura, ma nafx jekk eh, ħsibtux ta' xejn kif ser insolvu din il-problema fil-leġislazzjoni ta' type approval. Fit-type approval li għamilna kif tafu u għali poġġejna obbligu fuq li sew dik l-istess f'dan il-pakket najdu per eżempju li l-istati membri għandhom jikkontrollaw nejdu aħna 2% tal-prodotti kollha li tpoġġew fis-suq. Fuq iċ-ċifri mhux qed nagħti ċifri preċiżi, imma hemm il-possibilità li jkun hemm dan l-obbligu illi l-istati membri. Suġġerimenti li nistgħu nagħmlu min-naħa tal-Parlament. Barra minn hekk, Inti semmejt ħaġa oħra interessanti, il-rabta bejn din il-proposta u il-regolament dwar il-sigurta tal-prodotti. Ħad gost li martu rajtux il-regolament dwar il-sigurta tal-prodotti, imma l-darboħra ser ikonna l-indirizzaw il- problemi brabta ma' sigurtà tal-prodotti, ġviri kif dawn jiġu eh, mamula, kif jiġu ddisinjati, eccetera. F'dak il-każ, jekk ikun hemm iżjed sorveljanza tas-suq ukoll ikun pass tajjeb naturalment. Allura nittamaw li bekk eh, il-regolament nilqaw ukoll u nittama illi Voli Anderson Iva, grazzi ħafna jiena wkoll nilqa dan ir-regolament u xtaqt eh, nagħmel xi ftit kummenti u mistoqsijiet. Nappoġġa dak il qal Nikola fuq il-kwistjoni sena ilu u tweġiba li tajtuni kienet fuq l-infurzar ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali Jiena ħdimt fuq il eh, fis-sena hemm prodotti bħal straighteners ta' xar li huma perikolużi ħafna u kollox jistgħu jaqbdu. U wara semma il-multi għaliex eh, f'artiklu 61 hemm miktub illi dawk illi jagħmlu l-istess reati żjed minn darba ser jiġu multati pina akbar biex iservi ta' deterrent u dik hija ħaġa sabiħa hija l-istess reati iżjed minn darba ser jiġu multati pina akbar biex iservi ta' deterrent u dik hija ħaġa sabiħa hija xi ħaġa tajba. Imma fej semma il-konformita il, il brabta ma tinsemmi. Grazie ħafna l kelima li miss, grazzi President. Mela, għandi ftit kommenti, brabta ma dak li qalet is-Sinjura Xalde fuq in-nuqqas ta' li jkollhom ir-riżorsi biex implementaw dak li ser naqblu fuqu. Din li jkollhom ir-riżorsi biex implementaw dak li ser naqblu u. Din sarfu f'xejn. It-tieni ħaġa, inti għettinna illi 30 sa 60% tal-prodotti li analizzajtu mhumiex konformi u hija xi ħaġa xokkanti fil-verità l-istatistika li tajt inti kienet fuq prodotti għandu xasmu l-kostruzzjoni u prodotti oħrajn. Jiena nemmen illi għad-ċittadini, e kif tal-waqt jastu l-elezzjoni tal-parlament, dawna iridu jaraw li ħna qed nieħdu azzjoni kompluta biex nindirizzaw din il-problema. U dan kif nistgħu nagħmluh mod effettiv f'dan il-ftit żmien li għandna? X'nistgħu nagħmlu biex eh, dan il-pakkett jgħaddi? jekk irnexxinna tkun eh, rebħal kulħadd għaliex inkunu ħadna azzjoni kostruttiva. Mod ġenerali importanti illi mmexxu b'dan il-pakkett u eh, inti anke semmejt statistika fuq l-armonizzazzjoni, eh, statistika li wkoll hija pjuttost grazzi ħafna. Mela, Jiena ħana dil kelma issa lil Anzi, il kelli għalet Kristel u għanka kellimma oħrajn u xtaqt nsemmi l komissjoni kif tista' tigarantinna tigarantixxi illi fl-eżerċizzju ta' sovranza tas-suq ikun hemm ċertu trasparenza. Hemm eh, sensila ta' regolamenti li applikaw għal vetturi bil-mutur u eh, huma regolamenti li għandhom x'jaqsmu aspetti tekniċi ħafna dak huwa settur illi huwa regolamentat ħafna u jżid naturalment għalhekk l-ispejjeż relatati mas supervizjoni qed nitkellem hawnhekk fuq livell kemm nazzjonali kif ukoll Ewropew. Fil-fema tiegħi fil pakket dwar il-prodotti għandna nippruvaw nikkupjaw dan l-istess approċċ imma irrid nkunu konvinti li hemm bżonn inwessaw is-sorveljanza għal prodotti kollha Rridu naraw illi il-maġġoranza ta' dawn il-prodotti ikunu jirrispettaw ċertu limitu għawek eh, kienem ċertu eh, kienem minn qabbel anka mal-pakket tal- tal-vetturi bil-mutur tajjeb illi l-autoritajiet nazzjonali jkollhom ċertu limitu. Tajjeb, grazzi ħafna, grazzi ta' dan l-ewwel round ta' kummenti naħseb kien pjuttost inkoraġġanti. qed nara li hemm ħafna punti li nistgħu naqblu fuqhom. Eh, kif tistgħu timmaġinaw mhux ħankun nista' nwieġeb mod dettalja tal-mistoqsijiet kollha li saru hawnhekk, imma se nipprova nindirizza xi minnom. minnhom. Dawk li fimt laħjar ħanajtek. Imma naturalment jekk tħossu li ma spjegajtx ruħi sew, tistgħu terġgħu tikkuntattjawni dwar il-mistoqsija tas-Sur Stefanic wasaqsini jekk eh, irridu x'namlu armonizzazzjoni bħala riżultat tal-55 u 35%. Ir-risposta hija le. Ħaniċċara iċ-ċifri. Jekk ħares lej il-prodotti kollha fl-Ewropa, 80% huma suġġetti għall-armonizzazzjoni u 20% mhumiex. Iġifieri huma koperti mill-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku. Dak huma l-ewwel ċifri. Dak jurina illi l-maġġoranza l-kbira tal-prodotti fl-Ewropa jaqgħu taħt eh, leġislazzjoni tal-armonizzazzjoni. Fej semmejt 55% u 35% dik hija rabta bejn il-konsum nazzjonali u l-ammont ta' kummerċ li jkun hemm ta' dak il-prodott. Issa, fir-rikonoxximent reċiproku, jekk il-konsum nazzjonali jkun najdu aħna 100%, ikun hemm ċifra ekwivalenti ta' 35% ta' prodotti li jiġu kummerċjalizzati b'mod transkonfinali. Minna l-oħra, hemm 55% li huma prodotti armonizzati, ġifieri hemm 20% iżjed eh, kummerċ transkonfinali ta' prodotti li huma suġġetti taħt l-armonizzazzjoni minn dawk li huma suġġetti taħt il-rikonoxximent reċiproku. Iġifiri, jiena ma naħsibx nistgħu nikkonkludu illi se narmonizzaw il-prodotti kollha fl-Ewropa, kifet qabel ukoll iżjed ma' prodotti kun ikkumplikat u teknoloġikament avvanzat, iżjed hemm it-tendenza li jkun hemm armonizzazzjoni. U jiena politikament ma naħsibx li nista' ngħidlek għandna narmonizzaw kollox marmonizzazzjoni. U jiena politikament ma naħsibx li nista' ngħidlek għandna narmonizzaw kollox Validanti jiena nista' ngħid li ħadd nota tal-appoġġ tiegħu nixtieq ngħid ukoll li Illi nieħu gost illi għal